għaluli informawni li ser ikun qegħdin irres u referral għal kumitat għal rapport korbet 260 għal riforma ġenerali tal-proċedura din ser tiġi votata għada qabel id-dibattitu qabel ma jibda id-dibattitu fuq ir-rapport ta' korbet. Issa nistgħu ngħaddu għal punt li mis fuq l-aġenda hawnhekk għandna rapport tas Sinjura Panajatopoulos Kossiatu fuq l-organizzazzjoni tal-ħin tax-xogħol ta' ħaddiema li iwettqu attivitajiet mobli ta' trasport fit-toru.